Issa fl-aħħar net baqalna l-aħħar rapport. Dan ir-rapport ta' Ursula Gaġġek fuq il-problemi u prospettivi marbuta ma' ċittadinanza eh, Ewropea tal-Unjoni Ewropea, rapport era l-erba' minuti. Mr. President, Su President, Komissarju, huwa pjaċir tiegħi illi nirrappreżenta dan ir-rapport dwar problemi prospettivi ta' ċittadinanza tal-Unjoni. Rapport li ġie adottat unanimament mill-Kumitat Libe il-xahar li għadda. Iċ-ċittadinanza Ewropea ma tibdilx ċattidanza nazzjonali, din tagħti drittijiet uniċi li ċittadini, ġifieri drittijiet għal libertà tal-moviment, dritt għal protezzjoni mill-konsulat u anke dritt għall ombudsman Ewropew. Il-rapport tal-Parlament is il-ħames rapport tal-Komissjoni dwar iċ-ċittadinanza li kopri żmien mill-Mejju 2004 sa 30 ta' Ġunju 2007. Dan huwa perjodu uniku ħames snin ilu fl-ewwel ta' Mejju 10 miljun 10 stati membri eh, sieħbu fl-Unjoni Ewropea riżultata din l-adeżjoni l-iktar stati mill-Ewropa ċentrali u tal-Vant waslet tal migrazzjoni li qatt marajna bħala iċ ċittadini il-ġodda tal-Unjoni Ewropea laqgħu id-drittijiet li huma jnataw l-iktar id-drittijiet għal eh, libertà tal-moviment. Huma laqgħu wkoll dritt li jitalmu barra minn stutum. Huma wkoll ħadmu barra minn eh, min frontieri tagħhom. Madana kollu dan iwassal għal diversi sfidi għal pajjiżi ospitanti dawn huma sfidi għall awtoritajiet ċentrali u lokali l-autoritajiet lokali eh, li jintlaqtu li ktara xuma responsabli minn servizzi bħal eh, djar eh, u servizzi oħra bħal edukazzjoni primarja u sekondarja. U ma spess jittrattaw problemi ta' kuljum tal-dawn il-migranti. Sar ħafna biex aħna stajna nintegraw il-dawn il-persuni, ma dana kollu kien hemm xi eżempji ta' diskriminazzjoni l-iktar minħabba riżultati ta' xi lakuni legali jew inkella ta' mod ħażin kif tiġi applikata l-liġi. Kumitat Libe kellu approċċ kostruttiv u prattiku fil-ħidma tiegħu kien hemm ftehim e, transpartit fejn aħna l-qiegħda tiżgura li l-eżerċitar ta' ta' dawn id-drittijiet jiġu garantiti permess tal-applikazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-moviment ħieles eh, ta' ċittadini bejn l-istati membri. Dan huwa wieħed mill-prioritajiet tagħna il-ħidma pubblika istituzzjonali din eh, il-Komissjoni tappoġġa permezz ta' miżuri li jippruvaw raw mu fost iċ-ċittadini biex jiżguraw illi pereżempju l-elezzjonijiet ser isiru f'Ġunju. Aħna wkoll nridu naraw illi ċ-ċittadini eh, jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal-vot. Sfortunatament, mhux biss il-Kummissjoni fortunatament mhux biss il-Kummissjoni qiegħda tagħmel l mutaħħa tagħha biex tiżgura il ċittadinanza Ewropea issir realtà. Hemm partijiet interessati oħra, pereżempju dan il-Parlament, l-Istati membri kollha 27 stat membru, l-awtoritajiet reġjonali, l-awtoritajiet municipali, l-awtoritajiet nazzjonali u lokali fl-Unjoni Ewropea kollha għandhom rwol importanti x'jaqdu huma qegħdin jagħmlu ċ-ċittadinanza Ewropea xi ħaġa mimlija bl-affarijiet bil-kontenut. Jiena kuntent ħafna illi rapport ta' l-onorevoli Gaċek eh, sar f'waqtu eh, propju fi stadju qabel elezzjonijiet tal-2009 biex sejjaħ l-ċittadini kollha tal-Ewropa illi jħossuhom li jappartienu fl-Unjoni Ewropea. Dan għandu jkun għan komuni biex aħna niżguraw li ċittadinanza Ewropea ma tidirx biss bħala xi simbolu imma tiġi mifhuma wkoll bħala dritt tangibli u dritt li jista' jkollu eh, ramifikazzjonijiet jista' jinħas fil-ħajjiet ta' kuljum ta' kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissarju nagħlaq id-diskussjoni seduta li mister tkun għada 2 ta' April 2009 mid disa sassija. Ikun hemm eh, l-agenda wkoll eh, fuq l aġenda ta' u anke fuq l-intranet naġġorna seduta.